ġaw nkomplu bija. Signori, sfortunatament is-sena l-ġdida bdiet eh, violenza terribli til bħalma spiċċat is-sena u koll l-istess fit-Tunizja, Ġakarta, Pariġi u postijiet oħra. Mbagħad 12 ta' Jannar fil-qalba ta' Istanbul kien hemm attakk atroċi kontra ċittadini u ċittadini eh, Ewropej kienu vittmi ta' dan. Għaxar eh, ċittadini ġermaniżi mietu, dissa minnom eh, ġew midruba u l-fuq minn l-fuq persuna mietu kol l-Afrika. Aħna nabatu l-kondiljanzi lil dawk li tilfu l-familjari eh, tagħhom. Sfortunatament il-terror ma jirrispetta l-ebda frontiera u l-ebda u l-ebda ħaġa oħra għandna bżonn intennu l-impenn tagħna mal-libertà fil-Turkija, Burkina Faso u fl-Ewropa kollha. Allura, signori. għanna narfu li terrorizmu huwa teddida ta' kuljum. Imma ma nix nippermettu li jittintimidawna dawn il-responsabli għanna naħdmu fl-imkien biex nġildu kontra il-terrorizmu bazati fuq il-valuri demokratiċi billi nużaw l-pulizija u l-stat ta' dritt imma fuq kollox billi kunem iżid kooperazzjoni fil-livell Ewropew jinnaħseb li fisem kulħadd Nista' nibat is-soba tiegħi l-familjari u l vitmi Il-minuti tas tal-seduta ta' 17 ta' Deċembru eh, huma disponibbli hemm xi li jixtieq jgħid ħaġa fuqhom le.